rotond is-sitwazzjoni tal-Kristjani Kopti ġewwa l-Eġittu hekk kif eh, tittieħed ir-riżoluzzjoni ġewwa Strasburgu. Tajjeb, dak illi qed jirreferi għalih il-PPE huwa vot matul il-tieni sessjoni ta' Ottubru, ġifieri fi żmien 15 u xekk. Xi ħadd jixtieq jitkellem favur? Iva. Dan jiddependi